Rapporter, l-rapporter. Ser nivvotaw dwar dan għada senar u dan jikkonkludi dan id-dibattitu dwar dan il-punt. Issa ngħaddu għall-aġenda huma l-mistoqsijiet dwar il-liġijiet, pajjiżi terzi u l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tad-data. Nixtieq nilqa l-Kummissarju Reding u Nishtiq li Sirbanjeri kollu komplement ta' serata pjaċevoli, nispera li samani. L-ewwel kellim hija Sinjura Entrel tal żewġ minuti, grazzi, grazzi Sur President, Kommissarju. Il-kollega eh, il-kwistjoni għawek hija jekk nistax nkunu xċerti jew le il-liġijiet Ewropej tagħna japplikaw dejjem feħdan l-Ewropew jew jistgħu jiġu sostituiti minn liġijiet ta' pajjiżi terzi, per eżempju, l-Istati Uniti jgħidu l il-ġurisdizzjoni ma ma taffetwax l-attivitajiet dan l-Istati Uniti jizda mux bissek, jizda fil-komplement ta' dinja f'din l-interpretazzjoni il-liġi tal-Istati Uniti għanda effett fl-Europa, per eżempju. Jaf ikun hemm ċertu provizjoni ta' informazzjoni li jamħazna fl-Ewropa, identifikatajna ħafna mistoqsijiet fil-liġijiet li jaf kollom din l-effett il-Patriot Act, il-Medicare Act dwar informazzjoni tal-assigurazzjonijiet lat dwar is-sorveljanza u l-lat u l-fotka lat dwar il konformita il fiskali. Id-data fl-Unjoni Ewropea hija koperta mill-Unjoni Ewropea u l-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea għandhom jikkonformaw ma' din il-liġi u l-Kummissjoni tinjura dan x'azzjoni jittieħdet biex tipproteġi dawn il-pajjiżi biex tipproteġi lil dawn il-pajjiżi. Il-problema mhix dwar l-effett ekstraterritorjali iżda minn pajjiżi oħrajn. U pajjiżi oħrajn fejn l-Unjoni Ewropea għandha preżenza pereżempju fiċ-Ċina ħafna kumpaniji għandhom operat u ħafna drabi kollhom jaffrontaw din il-problema u ħafna drabi konna ħafna iktar konferma U dan mhux biss jikkonċerna biss il-liġijiet da protezzjoni ta' data tal-Unjoni Ewropea kif ni suġġerit illum, iżda liġijiet kollha il-fatka wkoll eh, tqajjem ċertu tħassib pal banek Ewropej u taċċerta nisperaw li nkunu nistgħu niddiskutuha fil-Komitat mal-Kummissarju Banjer. Kummissarju jiena nħeġġek biex inti taġixxi taġixxi issa minnu fieħ, ma nifżon iktar liġijiet u importanti li ninfurzaw leġislazzjoni Ewropea korrenti fl-interess tal-ċittadini u tal-kumpaniji tagħna. Grazzi. Grazzi, grazzi ħafna. Minħabba li hemm membri ġodda fil-Kamra nixtieq infakkarkom li aħna lkoll nixtiequ nispiċċaw fil-ħin jekk jogħġbok Sinjura Mattias għal 4 minuti u 30 sekonda. Grazzi, grazzi Sur President, eh, grazzi l-Kommissarju, importanti inti tkun għaw fostna biex diskutu din il-kustjoni, titkelmu dwar kwestjonijiet ta' protezzjoni ta' data u dwar il-potenzjal li jkun hemm konflitti bej ġurisdizzjoni u oħra l-protezzjoni ta' data hija ta' taħraq li twassal għal ħafna polemika nħoss li dan huwa fil-fatt parti minn natura tal- l-argument qed nitkellmu dwar konflitti bejn drittijiet u oħrajn drittijiet l-Unjoni Ewropea u ċertu kazistika fejn il-leġizlazzjoni ta' pajjiżi ieħor forsi jipprova jissostitwixxi il-liġi Ewropea hemm jeżisti kontratt bejn l-Unjoni Ewropea u bejn iċ-ċittadini. Iċ-ċittadini jagħtu l-informazzjoni jekk din id-data tiġi protetta ma tingħatax il xi ħadd ieħor nħoss li dan u din infrazzjoni tal-privatezza u jina naf illi naħseb illi l-Unjoni Ewropea tista' issipruha fejn qed tagħti informazzjoni lil pajjiżi oħrajn u din il-fiduċa bej ċittadini u l-Europa titkisser tisfaxxa. Il-mexxej Ewropej huma għandhom ikunu għandhom iħarsu il-protezzjoni, għandhom l-aċċess, per eżempju, hemm ħafna informazzjoni li tingħadda fost informazzjoni medika Iżda ċittadini għandhom f'moħħom illi dawn il-drittijiet tagħhom ħajjiġu mħarsa ma nixtiequx naraw ċertu infrazzjonijiet ta' fiduċa din hija kwestjoni problematika ikolli ngħid illi jiena dejjem se nieħu il-pożizzjoni ta' dawk iċ-ċittadini li jixtiequ li d-data tagħhom tiġi protetta u jekk in-nies jiġu urtati għaliex memx ħarsin ta' drittijiet tagħhom jekk isiru dimostrazzjonijiet dwar daw l-affarijiet, għandna nieħdu il-pożizzjoni tagħhom forsi l-Kummissarju jista' jiċċara eżattament x'qiegħed jiġri. Il-komunità ma tistax tiġi mfassla. Jekk ma jkunx hemm din il-fiduċa, fiduċa bejn l-istituzzjonijiet u bejn iċ-ċittadini. U dan huwa eżattament li qed jiġri, ġurek jogħġbok kummissarju jekk tista' tgħidilna kif nistaw nkunu ċerti illi il-leġislazzjoni Ewropea sa tieħu il-preċedenza fuq il-leġislazzjoni ta' pajjiżi terzi. Il-leġislazzjoni Ewropea tiħu preċedenza tal-leġislazzjoni tal-Istati membri fejn huma iċedu sovranità u kif nistaw naċċettaw il pajjiżi oħrajn, pajjiżi terzi, jieħdu preċedenza fuq il-leġislazzjoni Ewropea. Hija kwestjoni serja ħafna suġġett importanti fl-aħħar mal aħħar kummissarju, su sinjor komissarju. Nixtieq eh, nitolbok biex tispjegalna x'inhi tagħmel il-Kummissjoni Ewropea biex dan ma jsehx. X'inhi tagħmel il-Kummissjoni biex taċċerta li l-informazzjoni personali, informazzjoni kummerċjali f'setturi diversi jiġu protetti kif jixraq jekk il nies jistgħu xikunu ċerti li l-interessi tagħhom qegħdin jiġu mħarsa. U l-inform qed titkellmu dwar il-ħaża ta' informazzjoni dan huwa jagħmel parti minn dibattitu differenti għal kollox il hija kwistjoni sensittività għandha ħafna impatt fuq il-drittijiet taċ ċittadini forsi tista' isserħilna naqra rasna. Grazzi ħafna għaż-żewġ minuti s-sur Albrecht. Grazzi, grazzi, sur President, Sinjura Kommissarju, l-ment nitkellmu dwar l-aċċess għal pajjiżi terzi għall informazzjoni dwar ċittadini tal-Unjoni Ewropea u id-dritt illi dawk il-pajjiżi jafu jkollhom fiħdan il-liġi tal-pajjiżi terzi qed ngħixu f'dinja li hija networked konnessa u hemm bżonn li jkun hemm l-applikar tal-liġijiet u liema liġi għandha tapplika għandna bżonn ċertu tweġbiet għal dawn il-mistoqsijiet. Il-kwistjoni hija korrenti pereżempju fil-cloud fej ħafna nies qegħdin jaħsnu iktar informazzjoni jintużaw servizzi fuq il-cloud u mhux ċar liema liġi għandhom japplikaw fil-cloud li ma sigurtajiet għanna jistaw jiġu allokati meta jużaw eh, jamlu użu mill-leġizlazzjoni ta' protezzjoni ta' data Ewropej. Jekk din għandix ta' applika fiħdan kontest ta' kumpanniji internazzjonali. U indunajt illi issa għanna riforma ta' protezzjoni ta' data illi nishtiqo niprezentaw fuq livell Ewropew għanna proposta mill-Kommissjoni li ġiet imresqa Iżda f'din il-proposta kontrarjament għal kif sar f'abbozzi oħrajn hemm artikolu li jiċċara illi meta pajjiżi terzi jagħmlu rikjesta din dawn jingħataw biss jekk ikun hemm kooperazzjoni reċiproka bejn awtoritajiet ta' pulizija, awtoritajiet legali u U nixtem kun nafa li din il-klawzola medix prezenti fil-labbozz reċenti. U importanti li konna dan jiġi stipulat fil-liġijiet tagħna sakemm ma jkollni standards komuni bejna u bej pajjiżi oħrajn. Grazzi. Grazzi ħafna, kellimni Mr. Subuzutil. Ah, L-IPP, u ma kwistjonijiet, kwistjonijiet li aħna neħdu serjament u għafdan l spiritu li aħna ilna naħdmu għal ħafna snin biex inġibu fisseħ ġijiet ta' protezzjoni ta' data li jgarantixxu d-drittijiet ta' ċittadini b'mod sħiħ. Meta l-proċessar ta' data ssir fl-Ewropa, aħna nixtiequ li ċittadini tagħna jkollhom moħħhom nistrieħ illi huma jkollhom standards għoljin ta' protezzjoni ta' data sta' meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar proċessar minn pajjiżi terzi dik hija kwistjoni differenti għall aħħar għek qed nitkellmu dwar il-fatt illi l-standards tagħna jistgħu ma jiġux applikati f'dawn il-pajjiżi li dawn il-pajjiżi terzi. Dawn huma dan huwa tħassib leġittimu jafikun ironiku jekk għal pajjiżi terzi ikunu jistgħu jipproċessaw il- l-informazzjoni tagħhom fit-territorju tagħhom iktar minn entitajiet oħrajn fl-Ewropa. Dan mhux aċċettabbli, ma jistax ikun aċċettabbli għalina bħala parlament u bekk irridu naħdmu fl-imkien biex nilħu soluzzjonijiet, is-soluzzjonijiet tagħna għandhom jibdew mill-premessa illi liġi ta' pajjiż terz ma jistax jiġi ma tistax tiġi applikata fit-territorju tal-Unjoni Ewropea sakemm l-Unjoni Ewropea jew l-Istat membri jagħti permess biex dan isir ma nistawx nitilfu kontroll nitilfu kontroll ta' dan u ebda pajjiż terz ma jista' jieħu jissostitwixxi l-liġi Ewropej u l-liġi nazzjonali inkluż fl-ambitu tal-protezzjoni tad-data. Irridu naċċertaw li dan il-prinċipju għandu japplika u naħseb illi il-pakket ġdid tal-protezzjoni tad data li ġi prezentat mill kommissjoni itina is li nagħmlu dan kif jagħmel il-ftejm li sar mal li qed jiġi qed jitfassal mal-Istati Uniti. U qed nistenna ħerqana risposti mis-Sinjura Redding, grazzi. Grazzi ħafna Kummissarju. Jiena naqbel naqbel mal-membri tal-parlament illi qalu illi l-standards l-jien illi aħna qed li ċittadini tagħna għandhom jiġu trasferiti wkoll meta jkun hemm skambju ta' informazzjoni ma' pajjiżi terzi. U tistaw temnuni meta ngħid li aħna qed nieħdu din il kustjoni bis-serjetà jara li il-Kommissjoni temmen li dan din hija kwestjoni ta' prinċipju illi att legali illi jinġib fis-seħ minn pajjiż terz ma jistax jiġi applikat fit-territorju tal-Unjoni Ewropea sakemm mod eċċezzjonali il-liġi Ewropea jew tal-Istat membru jirrikonoxxi dan u jaċċetta dan ebda għat legali ta' pajis terz ma jistaw jissostitwixxu minn aspett legali il-leġislazzjoni rilevanti tal-istati membri u dawn jinkludu koll reliġijiet regoli ta' protezzjoni ta' data, kwalunkwe proċessar ta' data għandu għandu jikkonforma mal-liġi Ewropea. U il-mistoqsija ta' Senjora Minfeld Meta kumpanija fl-Istati Uniti jitolbu tali informazzjoni minn kumpaniji tal-Unjoni Ewropea għandhom jagħmlu użu ta' mezzi ta' kooperazzjoni ftehim ta' assistenza legali reċiproka u dan japplika wkoll meta jkun hemm trasferiment ta' informazzjoni minn kumpanija tal-Unjoni Ewropea lejn kumpanija tal-Istati Uniti u meta jkun hemm li ta' din id-data għal finijiet ta' infurzar tal-liġi. Dan kollu jinsta ma tajjeb barra l-fatt illi il-qafas Ewropew legali dan ma jiġix indirizzat mod espliċitu u bekk u kif jaf il-rapporter u koll għanna il-regolament ta' protezzjoni ta' data li l-Kommissjoni ser tippreżenta li prezentat fil-25 ta' jannar ipprovat ċara ċertu kwistjonijiet. Dan il-regolament jiċċara illi il trasmissjonijiet jistaw jisiru biss meta il-kondizjonijiet ta' regolamenti ta' tali trasferimenti jiġu konformati meta jkun hemm ġustifikazzjoni għal eh, interess pubbliku u l-interess pubbliku għandu jiġi rikonoxxut fil-liġi Ewropea jew fil-liġi tal-Istati membri. Dan jista' jkun pereżempju trasferiment ta' data bejn eh, awtoritajiet ta' kompetizzjoni, ta' awtoritajiet fiskali, għal prevenzjoni eh, ħarsin minn attività kriminali u kif intom għattu din, din diġa sabet posta fl-Umbrella Agreement dwar il-protezzjoni ta' data personali u kif ġi informat il-Parlament dan il-negozjat għadu għaddej eh, għalissa għat malħaqnix konklużjoni ta' din ta' dan il-negozjat kif enfasizza wkoll il-Parlament dan huwa element li għal kollega tiegħi li jieħu sib il-kwistjonijiet fiskali għandu jiġi ikkonsidrat fil-qafas tal-regolamenti fatka u għawek nishtiq ngħid illi forsi dan jaf ikun informazzjoni ġdida l-Parlament li l-Kommissjoni tkellmet dwar dan mal-Istati Uniti b'mod intensiv fil-qafas tal-regolament regolament tal-dialogu tal-regolament tas-swieq finanzjari u b'riżultat ta' dan l-Istati Uniti ħabru fis-sitta ta' frar illi il-fatka Foreign Accounts Tax Compliant Act, Tax Compliant Act għandu għandu jikkonforma mal-amministrazzjonijiet fiskali iktar mill ma intermedji. Dan din hija aħbar tajba li issa sabet posta f'test rilevanti iżda din hija direzzjoni illi irri nixtiequ nieħdu. Il-Kommissjoni ser tagħmel l-almu tagħha mal-Istati Uniti u mal-Istati Membri biex jidentifikaw l-aħjar soluzzjonijiet biex jiksbu ċertu ċertezza legali u ċertu konformità mal-Karta Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem meta qed nitkellem dwar l-Istati dwar l-Istati Uniti dan għandu japplika wkoll għal stat għal pajjiżi terzi oħrajn iżda ovvjament jiġu diskussi l-iktar relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti iżda naħseb li jaf wkoll eh, diskussjonijiet ma' pajjiżi oħrajn li magħhom għandna relazzjonijiet speċifiċi. Grazzi ħafna, Kommissarju. Il-kellima fisem il-gruppi politiku sur Diaz Demera. Grazzi sur President. Jina nifhem li l-leġislazzjoni tal-protezzjoni tad-data hija bbażata fuq is-sigurta fuq is-strateġija tas-sigurta hija nżommu f'moħħna illi din dan għandu impatt ekstraterritorjali li jaf wasal għal ċertu infrazzjonijiet fil-ħarsin tal-protezzjoni tad-data tal- tal-persuni. ħafna drabi naraw obbligu, obbligu illi jina illi għandu jintrefa mill-entitajiet finanzjarji fl-Europa fej jiridu jiprovdu kwalunkwe forma ta' informazzjoni, per eżempju, trasferiment il-ħalasijiet bejn pers bejn parti u oħra memx ġustifikazzjoni li tingħata din l-informazzjoni, ħafna drabi l-utenti ma jafux fejn sejra din l-informazzjoni u kemm dawn id-dettalji sa jinżammu. Bekk huwa importanti li nadottaw ċertu miżuri li nfasslu leġislazzjoni biex nevitaw il-prinċipju illi jkun hemm infrazzjoni tal-prinċipju tat-territorjalità irridu naċċertaw li ikun hemm ċertu sigurtà fl-Unjoni Ewropea u nirrispettaw id-drittijiet taċ-ċittadini. Din dan huwa rwol illi l-Kummissor, il-Kummissjoni għandha tieħu rwol iktar attiv fih. Grazzi ħafna. Grazzi kollega. Is-Sur Drutzas. Grazzi, grazzi, Sur President. il problema dwar l extraterritorialità fostom mal-Istati Uniti u l-protezzjoni ta' dat din hija problema rilevanti għal parlament u importanti li aħna f'din il-Kamra nkunu nafu esattament anka minn għandek ukoll Sinjura Kommissarju jekk kien xem xi infrazzjoni tal-liġi Ewropea meta titkellmu dwar il-protezzjoni tad-data din hija xi ħaġa tanġibli għal ċittadin Ewropew u xi ħaġa li għandha effett fuq l-ekonomija Ewropea wkoll. Jien nixtieq forsi nieħu din l-opportunità biex nisħaq fuq xi ħaġa li qed preċedentement meta konna qegħdin niddiskutu l proposta tal-Kommissjoni għal-reforma tal-direttiva tal-protezzjoni ta' data mill-1995. Jiena naħseb illi qed nieħdu direzzjoni tajba. Illum il-ġurnata qegħdin niffaċċaw perjodu fejn l-Ewropa qed tiġi kritikata li xanda nuqqas ta' tmexxija ta' sovranità ta' preżenza fuq skala globali fil-politika tagħna Iżda, jekk naġġu nitkellmu dwar protezzjoni tad-data, l-Ewropa hija minn ta' qudiem f'dan l-ambitu qed twitti jitri għal diversi pajjiżi jiena nispera u jiena ottimista wkoll wara diversi diskussjonijiet il l-Kummissarju inti ser tieħdu l-impenn eh, biex nimxu dejjem iktar qudiem f'din id-direzzjoni. Grazzi, grazzi ħafna. il sinjura Mattew. Grazzi, grazzi Signora Kommissarju. Ir-regoli dwar protezzjoni ta' data ta' pajjiżi terzi huma differenti. Irridu naċċertaw illi l-standards ta' protezzjoni tagħna jiġu rispettati garantiti għal ċittadini Ewropej u importanti li id-data personali tinġabar biss għal finijiet leġittimi biss. Iċ-ċittadini għandhom ikollhom il-bżonn li jikkoreġu l-informazzjoni u jappellaw jekk ikun hemm infrazzjoni ta' drittijiet tagħhom ukoll. Il-liġijiet internazzjonali Ewropej għandhom jikkożistu flimkien u jekk ikun hemm xi tilwim għandhom għandhom jiġu indirizzati għax dawn jafu jkunu taħsara ċittadini Ewropej dan huwa essenzjali. Dan jisib poston kaf dibattiti oħrajn, forse nistaw nistaw nitkellmu dwar program ta' sorveljanza Ewropea, per eżempju, fil-ġlida kontra terrorizmu. U dan jaf ikun dan huwa mezz illi qed jintuża b'mod effikaċi fl-ambitu internazzjonali u Dan grazzi ħafna. Naddu għal proċedura kaċ tiegħi. Dawk li diġa tkellmu ma jistawx jerġgħu jitkellmu taħt catch tiegħi. Blue card, Signora Intveld? Ma stajċ nara kienx blue card jew le. Ma nafx dwar il-proċedura, iżda l-aktar mistoqsija importanti baqad la tweġiba u nixtieq jekk nista' nerġa' insaqsi l-mistoqsija l-Kumiss necessarju biex kolli tweġiba l-mistoqsija din taħt il-regoli attwali ta' ħarsin ta' data tal-Unjoni Ewropea. X'sissa tagħmel kumpanija biex ħarsi l nefissa jekk ikollha operazzjoni fil-Stati Uniti u trid eh, tkun tatikas il-sappina tal-Istati Uniti illi i tagħti data mill-Unjoni Ewropea lill awtoritajiet tal-Istati Uniti. Dejjem mhux ftehim iżda għandek kompanija li hija obbligata illi tagħti data maħżuna fl-Unjoni Ewropea. Din id-data hija mħarsa minn liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Kif, nist, kif jististaw l-Stati Uniti jitolbu għal din id-data? Grazzi. Naħseb illi il-Kommissjoni femet din il-mistoqsija. Issa, Signora Prendegast issa għal-minuta taħt Catch the Eye. Grazzi President, Komissarju Redding. Fil-kontest ta' tedrit potenzjali għad drittijiet ta' ċittadini għal ħarsin ta' data u privatezza minn pajzi terzi, jiena mħazba bid-dispożizzjonijiet ippjanati fil-akta għal dak li għandu xaqsan kooperazzjoni internazzjonali biex bekk jisostnu dawn il- mistoqsijiet serji li waslu għal jadina dan it-trattat. Nittama li inti tkun tista tfemna dwar miżuri ta' implementazzjoni illi joħorġu minn dawn id-dispożizzjonijiet internazzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tsuba. Grazzi, President. Dawn l-aħħar rajna mewġa ta' repressjoni. Bażikament kienet immexxija mill-imperjaliżmu fuq l-ekkim sejħa bażijiet tal-ġlida kontra terrorizmu u dan qed ikkazbar il-drittijiet fundamentali ta' ċittadini tagħna. Jiena imħasba dwar data li hija maħżuna u ftejmit Swift li jfissru l-innoċenti u dawk ħatja huma parti minn proċess li mhuwiex trasparenti. Id-data tista' tintuża biex ikun hemm sorveljanza għabbażi ta' teddidiet terroristiċi. ċittadin jista' jkun ħieles biss jekk ikollu l-garanzija ta' drittijiet demokratiċi. Grazzi. L-Onorevoli Paxkassa. Grazzi President, Signora Kommissarju. <clears throat> il-ħarsin ta' data privata u data ta' istituzzjonijiet u kumpanija hija imħarsa mill-liġijiet Ewropej u interventi minn pajjiżi terzi mhijiex xi ħaġa aċċettabbli u għalhekk jiena nħoss illi hemm bżonn, speċjalment jekk irid ikollna relazzjoni tajbin mal Stati Uniti, illi inżommu dialogu miftuħ magħhom biex bekk ikonna relazzjonijiet aħjar. L-Unjoni Ewropea mhijiex kolonja ta' Stati Uniti u għalhekk l-ekstra ta' dawn il-liġijiet mhumiex aċċettabbli fl-Unjoni tagħna. Iċ-ċittadini tagħna jistennew li l-Kummissjoni tkun tafhom sewwa dawn il-liġijiet Ewropej u meta l-Kummissjoni tinnegozja mal l-Istati Uniti huma jwasluna għal ftehim illi ineħħi kolinkwa dubju dwar kif dawn il-liġijiet Amerikani jaffetwa drittijiet taċ ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. L-Onrevoli Bazesċusso. President, Commissario. Illum aħna diskutejna u koll il-tema ta' rispetta drittijiet umani u allura din il-problema ta' trasferiment ta' data personali għal pajzi terzi hija xi ħaġa li tkun bilanċata trasferiment ta' informazzjoni hija bżonn juża biex niġildu terrorizmu. Iżda fl-istess waqt irrid ikonna livell minimu li jiġi imħares biex bekk inħarsu l-privatezza u bl-applikazzjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità niftakar U koll il-dibattitu li kien hemm bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti dwar il-regola tal-PNR u hemmhekk kellna xi klawżoli li jgarantixxu dan il-bilanċ. Pereżempju, nistgħu nikkomunikaw tarif biss biex niġġieldu reati gravi ħafna u minħabba operazzjonijiet determinati u l-elementi tal-ftejim għanna aktar trasparenza fejn jitlu ċittadini Ovvjament, data sensittiv u għamħares minn kondizjonijiet stretti ħafna, grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Tikaw. President. President, Kommissarju, f'dan id-dibattitu nixtieq nirreferi għal dibattitu tal-PNR. L-Unjoni Ewropea negozjat minn ġdid ftehim bilaterali dwar il-listi tal-passiġġieri dan mal l-Awstralja, l-Kanada u l-Stati Uniti. Il-Parlament qed janalizza il-proposti ta' direttiva dwar PNR u hemm ukoll li jinkludi dan il-lista ta' passiġġieri iżda aħna aħna fuq li hemm sistemi differenti fl-Istati Uniti ta' kif dan id-data jiġi trasferit minn dak li jintuża fl-Unjoni Ewropea. I aħna rridu nkunu ċerti li jkun hemm garanziji fejn li jolqtu il-ħarsin tad dejta fejn jitlu dawn il-pajjiżi. U allura t trasferiment tad dejta irid isir biss fuq territorju Ewropew biex il-leġislazzjoni Ewropea tapplika għal ħarsin tad-dejta privata Fil-kas tal-PNR, insaqsi l kummissjoni kif se niggarantixxu li ċittadini illi t trasferiment u trattament ta' data privata tassew tkun imħarsa minn liġi Ewropea? Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Swinburne issa. Grazzi, President. Fil-Kumitat Ikon kemm il-darba fuq short selling u l-mifid fost l-oħrajn, aħna trattajna dawn l-implikazzjonijiet tal-leġislazzjoni tal-Istati Uniti, l-istituzzjonijiet kollha rew impen biex naraw l-inżommu l-investiment tad-dej iżda għat irrid ikonna soluzzjoni ċara għal mistoqsijiet li tinsaqsu l-lum u allura Irrid ikonna klawzoli fil-leġislazzjoni finanzjarja tagħna biex bekk ikonna bilanċ aħjar mal-Istati Uniti fejn jitlu regolamenti ta' prodotti e, kenna wkoll nitlu għal lingwaġġ protezzjonista iżejjed u din mhix l'aqwa soluzzjoni għall problema iżda minix qed nara alternattiva għal regolamentazzjoni tal stati Uniti li tolqot il-kumpaniji tagħna Aħna rridu din il-aċċess għal kumpaniji għal komplement tad-dinja. Iżda soluzzjonijiet proposti ma jridux ikunu biss għal vantaġġ tal-Istati Uniti. Grazzi. Dank, Frau Kollegin, zum Schluss der Aussprache erteile ich der Kommissarin. Grazie ħafna. Biex konkludu dibattitu, il-Kummissarju Redding jek joġbok, Sinjura. Grazie, President. Jena naqbel mal-kellima. Wasal il-waqt issa illi hawnhekk inresqu kontinent u 500 miljun ċittadin. U li ngħidu li komplementa d dinja l-assoċjati tagħna illi dawn iridu jiġu rispettati. Il-liġijiet li aħna iddeċidejna flimkien ma' din il-Kamra japplikaw fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Forsi innotajtu illi il-Kummissarju li tindirizzakom kienet espliċita dwar dan il-punt. Garanziji għoljin li huma l-valuri tagħna, li huma fil-leġislazzjoni tagħna, ma jistgħux jiġu eliminati meta niġu għal relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi. U għalhekk aħna diġà għandna leġiżlazzjoni u sentejbu din il-leġiżlazzjoni sabiex tkun aktar b'saħħitha biex ikonna garanziji il-karta ta' drittijiet tal-bniedem, it trattat dawn jatuhom dawn id-drittijiet, se nagħmluhom aktar b'saħħithom bil-liġijiet Ewropej tagħna li jridu jiġu rispettati minn pajjiżi terzi fit-territorju tagħna. Dan huwa din hija raġuni għalfejn jiena ta' hawnhekk quddiem din il-Kamra riforma tal regoli tal-ħarsin tad dejta tal-1995. U intom tistaw taraw x'qed isseħ fit-territorji tagħna bħalissa fid-diskussjonijiet politiċi dawn ir-regoli li ġiet li nwettqu hawnhekk jistgħu jsiru standard dinji u allura dak li nixtiequ niksbu fil ġejjini għalissa jiena kont ċara ħafna illi ir-regoli ta' ħarsien tad-dejta tal-1995 eh, huma nieqsa minn ċerti elementi illi aħna qegħdin ninkludu issa fir-riforma tagħna. Il-każijiet ta' ksur, pereżempju, il-monitoraġġ tal-ħarsin tal-konformità ma' data protection hija fidejn awtoritajiet nazzjonali li bħalissa mhumiex obbligati li jinformaw il-pubbliku jew il-Kummissjoni Ewropea. Din il-ħaġa trid tinbidel għaliex ir-regoli kollha tad-data fil-ġejjieni se jsiru fuq kontinent sħiħ. Biex bekk insaħħu wkoll l-applikazzjoni. Il-ftejimiet li għandna ma' pajjiżi terzi u l-kollegi irreferew għal SWIFT, PNR, mill-trattat ta' Lisbona rritu ikollom il-ftehim u l-appoġġ tal-Parlament Ewropew. Jiena naħseb illi din il-ħaġa inbidlet radikalment il-mod kif pajjiżi terzi qegħdin tassew jittrattaw l-Unjoni Ewropea huma talmu ċerti lezzjonijiet mill-ġestjoni ta' Swift u ta' kwistjonijiet ukoll Eh, li għandna xasma l-PNR li għet niddiskutu bħalissa u tafu li l-ftajim umbrella li provajt negozja ma' Stati Uniti se tkun għoddim il-kamra se tiġi prezentata u koll din il-kamra biex taċċettaw jew le. Il-ftajim akta li din il-kamra u koll trid eh, tiddeċedi dwara il-dispozizjoni tal-internet ħieles daġi u koll inkluż fl-aħħar test ta' leġislazzjoni minħabba il-osservazzjonijiet li smajna minn din il-Kamra. U għaliex aħna għanna problemi u għonek kien wieġeb il-mistoqsija ta' deputat deputata li saqsiet il-mistoqsija bażika tad debattitu tal-lum Hemm il-problema tal-konflitt bejn żewġ ġurisdizzjonijiet. Eh, dan huwa konflitt ta' liġi internazzjonali li riċiġi iċċarat ċerti każijiet mill-qorti ta' The Hague. Ovvjament, iva, din hija konflitt, dan huwa konflitt ta' liġi internazzjonali u aħna ipprovajna niċċaraw dawn il-punti kollha u jekk intom taqraw premessa design ta' regolament taraw li l-applikazzjoni estraterritorjali ta' din il-leġislazzjoni u strumenti leġislativi aħi oħrajn jistaw ikunu fiksur ta' liġi internazzjonali u jistaw iwaqfu il-kizba tal-ħarsin ta' individwi garantiti minn dawn ir regolamenti u għalhekk it trasferimenti jridu jkunu permessibli biss meta l-kondizjonijiet tar-regolament tat-trasferiment tal-pajjiż terz huma qed jiġu mill-quta u allura issa rridu naħdmu fuq dan il-punt. Li lin mill-konflitti ovvjament illi jistgħu jinqalgħu mill- mill-assoċjati li lin mill-ftemijiet internazzjonali li wkoll irridu nivvutaw hawnhekk din il-Kamra u li lin mill-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea tagħna fil-qafas ta' liġi internazzjonali. U għalhekk jiena nistenna l-appoġġ tagħkom fil-proċess leġislattiv dwar il-qafas legali tal-ħarsin tad-dejta kif ukoll dwar il-qafas umbrella biex bekk niċċaraw dawn il-punti naf. jrid nagħmilha ċara ħafna li fuq it-territorju Ewropej, fuq it-territorju Ewropew, il-leġislazzjoni Ewropea biss tapplika Grazzi ħafna kummissarju. Eh, kważi rnexxinna nikkonkludu sa 11. Nirringrazzja lill kollegi għall partiċipazzjoni tagħhom. Nirringrazzja wkoll l-interpreti.